tal-Parlament li huwa kompetenti fuq dan is-suġġett. Kien hemm ukoll talba tar-tirar tal-drittijiet umunità parlamentari tal-Onorevoli Stanislav u proċedura tad-difiża tal-immunità hija